ma jkunux imħasba imma namlu ċert li l-valuri tagħna jkunu fil-qalba tal-leġislazzjoni tagħna u li jibqgħu hemmhekk grazzi. Grazzi. U fissem ECR l-onorevoli Kirkop għal minuta. Komissarju